li kun firma dikjerazzjoni li mandux xi xogħol li mhuwiex kompatibbli ma' dak ix-xogħol li qed jagħmel il-Parlament Ewropew. Issa għanna erratu bil-Kumitat ta' Trasport għalilna dwar korrezzjoni għal rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-27 ta' Settembru ta' din is-sena dwar is-sigurtà fuq it-toroq fl-Ewropa. L-2011 l-2020 skont il-regoli paragrafu numru 4 dawn il-regoli se jkunu approvati sakemm fi żmien ta' 28 sija grupp ta' mhux inqas minn 40 membri jerġgħu jitolbu biex din tiġi nivvotaw fuqha din ir-riżoluzzjoni. Ġifri għandkom 48 sija jekk intom tridu tagħmlu xi talba għal vot. Id-dokument kollu ssibuh fuq il-website tal-Parlament Ewropew. Is-Sinjura Rodberent. Le? Le, ma tixtieqx li titkellem, reġa' bdila. Is-sul Life Street. Grazzi ħafna, President forsi dan mhux il-ħin propizju biex nsemmi dak li se ngħid, imma jiena nixtieq ngħid li sur Ferfon anzi sinjura Ferfon għalt li li isima ma jidirx Ġifiri ma nafx għatti li posta. Għalek inti dort eh, u lejja, ħaris lejja u tkellimt fuq il-sinjura Berberent għaw xi zballaw. Iva, mela le, jgħid il-president nitċekkjaw daw l-affarijiet u ngħidulek. Minnu fiħ se nagħmlu dan. Mill EPP jina rċevejt fil-kim kol il-demokratiċi u il-irċevejt minn